ġifiri relazzjoni tal-Kummissjoni biex tikkonforma ma' sentenza fil-kawza T-521-14 Svezja kontra Kummissjoni. Obbligu li jieġu stabiliti kriterja sustanzi li jfexklu il-sistema endokrinali. Dilja, mistoqsija orali. L-ewwel huma l-awturi Senjora Kontenante, kħarġabban. Grazzi ħafna, Sir President. Signor President. Dawn is-sustanti li jfixklu sistema endokrinali u ma preżenti fil-ħajja ta' kuljum jinsabu fil-pakketjar ta' prodotti fl-ilma u fl kelli nixorbu fil-materjal tal ħwejjeċ riċerkaturi li dawn is-sustanzi waslu għal mart bħal kanċer, diabete u zejdu r-riskju per eżempju ta' fertilità fost affarijiet oħra, dan huwa tassew ta' tħassib partikolarment li tfal, il-feti, huma esposti għal dawn it-tip ta' elementi, nafu li l-effetti jistgħu anki jitfaċċaw iktar tard fil-ħajja. Hemm ħafna nies li huma affettwati minn dawn is-sustanzi fil-ħajja tagħhom ta' kuljum u l-Parlament kien attiv mill-iktar biex jitlob li jkun hemm leġiżlazzjoni f'dan il-qasam. Il-grupp tal-SND kien minn ta' quddiem aħna tassew kburin illi l-Iżvezja ġieldet il-Kummissjoni biex tirrispetta id-doveri tagħha. U biex hija twettaq ħidmieta għalli ikun hemm lista ċara ta' dawn is-sustanzi. Imma il-Kummissarju qed jipposponi dan u qed jirrefjuta li jkun hemm implementazzjoni kif suppost. Is-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja hija ċara u tonda irrit ikun hemm kriterji xjentifiċi ċara. U jekk mhux Jekk mhux il-każ, allura ta' il-każ il-Kummissjoni kisret eh, il-Liġa Ewropea li hija xi ħaġa assolutament inaċċettabbli. Issa għadni kif smajt mill-Kummissjoni eh, li intom ħad jieħdu miżuri ħad ippruvaw eh, terranġaw dan il-ksur fil-leġislazzjoni Ewropea nittama li intom ħatiqfu tipposponu dan il-proċess għal dawn is-sustanzi li fixklu sistema endokrinali u nittama li ħad terfu responsabilta kollha biex tħarsu eh, ċittadini li fl-aħħar mill-aħħar eh, hija xi ħaġa konferita lilkom eh, mit-trattat ma li kolli tweġiba ċara minnaħa tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Sinjura President, issa. Is-Sur Herbrandi, żewġ minuti. Much, Madam Chair. Grazzi, Signor President. Jekk tistaqsi li xi ħadd biex jagħmellek lista ta' prioritajiet Ehm, li għandu bħajtu jew pajeta, probabilment fuq dimnet ikun hemm is-saħħa u fil-fatt dan id-dibattitu jiffoka fuq dan is-suġġett għalhekk huwa tant importanti. Il-kwistjoni li diskutu l-lum hija ċara ħafna għandna test legali marruf bħala regolamentazzjoni u hawnhekk għaw mandat vinkolanti għal Parlament Ewropew biex hija jagħmel adozzjoni um, dwar din is-sitwazzjoni. Mhux miktub biċ-Ċiniż, għandna ħafna lingwi uh, fl-Unjoni Ewropea u ċ-Ċiniż mhux wieħed daw lingwi u għal daqstant huwa kollox ċar sal-2000, Diċembru tal-2013, uh, eh, kella tadotta l-Kummissjoni uh, eh, għal-endocrine disruptors. Jaf hemm kwistjonijiet tekniċi għalfejn qegħdin tard, però minix flessibli jiena meta jkun hemm raġunijiet politiċi għalfejn ma jintlaħax id-deadline. U fil-fatt dan huwa l-każ din id-darba. Ir-regola tal rt deċiżjoni tal rt hija ċara il-Kummissjoni suppost adottat il-kriterja xjentifiċi f'Diċembru tal-2013 biex kwota minn deċiżjoni tal rt m'hemm l-ebda dispożizzjoni li teħtieġ assessjar tal-impatt Għal daqstant, jiena minix qed ngħid li jiena kontra assessjar tal-impatt, naħseb li huwa tajjeb, però qabel ma tibda assessjar tal-impatt, il-Kummissjoni suppost kella messa adottat il-kriterja xjentifiċi. Fl-Ulju tal-2013 edin ximkien mm, mm, mitfunin fil-Berlemont b'ħafna trab fuqhom ngħidilkom jien warbu dan il-trab u prezentawom f'dawn il ġimat li ġejjin. Grazzi President. Grazzi ħafna. Noddu issa, Sinjura Rifazi. Grazzi, Signora President, Kummissarju. Mela, Men dak li jagħti kollu ngħid li meta inti sirt kummissarju tas-saħħa grupp tal-ħodur kien għallek li wieħed mis-suġġetti prioritari kien se jkun propju is-suġġett tal-perturbaturi endokrinali fl-2014 kien dak qegħdin fl-2016 wadak mamil xejn u kienem eh, bżon l-intervent tal-Ministru tas saħħa fl-Izvezja l-Parlament Ewropew tal-Istati membri biex jihdu kondim il-Qorti tal-Ġustizja Ewropea li kundannat l-Kommissjoni għal nuqqas ta' azzjoni minn ebda riserva din il-kondanna ta' 16 ta' settembru tajt mod ċar li il-Kommissjoni miex qed irrispetta l-liġi u saħansitra kisret il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Barra minnek meta intom erġajtu appellajtu ed e, komplu terġa e, titkellmu fuq l-impatt e, l-evalwazzjoni tal-impatt ekonomiku u l-imħallef għal da din l-evalwazzjoni mhix meħtieġa u intom qegħdin tmorru lil-lin minn dak li huwa dritt tagħkom u ċorta waħda tkomplu twebsu raskom u tkomplu tagħmlu din l-evalwazzjoni. Allura, sur kummissarju, kif nistgħu naħdmu flimkien jekk il-Kummissjoni ma tirrispettax il-liġi, il-liġi, trattati Ewropej, x'fiduċja nista' jkollna bejnietna? U waħna għedin nitolbuk tiħu azzjoni fi xur li ġejjin mal arkem jista' jkun biex tfassal dawn il-kriterji xjentifiċi tal-perturbaturi endokrinali u kif qal ehm, il-kollega Ġebrandi, intom diġa għandkom e, e, e, il-direzzjoni tal- tas-saħħa kienet diġa ħarġitom dawn il-kriterji, edin qegħdin hemmhekk lesti ħudu azzjoni, ħudu azzjoni l-lejla qabel għadam. A szerzők között utolsó sorban. Grazzi. L-aħħar um, kellim uh, hija Signora Killunen dik żewġ minuti. Grazzi President. Skont ir-regolamentazzjoni tal-parasites, il-Kummissjoni suppost adottat sa Diċembru tal-2013 l-atti delegati fuq il-kriterji xjentifiċi għal um, għal dawn il-sustanzi um, li jfisklu s-sistema endokrinali. Il-Kummissjoni ma adottax l-atti delegati ma taċ kas l-obbligu tagħha biex tadotta miżuri li għalija hija responsabbli għalihom hija responsabbli legalment. L-Svezja ħadet il-Kommissjoni fil-Qorti Ġenerali fl-Ulju tal-2014 u ġiet appoġġata minn ta' Stati membri fostom il-Finlandja pajjiżi tal-li imma taċ kas eh, li taġixxi. L-ilment intreba f'Diċembru tal-2015 iżda minkejja din id-deċiżjoni il-Kummissjoni miex tidher interessata li tgħaddi l-atti delegati biex tiddetermina l-kriterja. Għalfej għamiltu hekk? għalfejn għaġi xejtu daqseg bil-mod għaliex wara kollox ħafna eżempi oħrajn ta' poter kbir li għanda il-Kummissjoni u ir-rieda li tagħti l-atti delegati anka f'każijiet fejn m'hemmx bżonn li tagħmel dan u issa fejn għal darba l-atti delegati huma meħtieġa għadna edin nistennewha is-sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali hija xi ħaġa serja ħafna jistgħu jagħmlu ħsara lil embrjuni li jistgħu ikollhom malformazzjoni u l-metabolizmu tal-embrjuni jistgħu wkoll e, jinbidel. Għandna bżonn dawn l-atti e, delegati immedjatament biex ikonna kriterja xjentifiċi u nkunu nistgħu niddeterminaw dawn is-sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali jew inkella naraw x'namlu biex il-Kummissjoni tiksibhom. Grazzi, Kummissarju, l-awturi eh, saqsew ħafna mistoqsijiet u inti issa tista' tirrispondihom. Grazzi, Signora President, grazzi membri onorevoli tal-Parlament jina grat li jataw li għandi din l-opportunità biex nikjarifika il-pozizjoni tal kommissjoni wara il deċiżjoni uh, fil-kas tal-Iżvezja kontra il-Kummissjoni uh, f'dan il-kas biex tidentifika il-sustanzi um, li jfixklu s-sistema endokrinali. Mill-ġdid, qed inneħħi kwalunkwe dubju dwar l-intenzjoni tal-Kummissjoni jidher li kien hawn nuqqas ta' ftehim hawnhekk u għal daqstant jiena se nkun ċar ħafna il-Kummissjoni għandha intenzjoni serja li segwi il-deċiżjoni tal-qorti. Aħna ser nagħmlu dan. id deċiżjoni ta' 16 ċempta 2015 il-Qorti Ġenerali eh, qalet li l-Kummissjoni Ewropea kisret il-liġi tal-Unjoni Ewropea billi ma għamliċ il-kriterja mod kostanti biex tidentifika li sustanzi li s sistema endokrinali u dan huwa minnu il-qorti qalet li skont ir-regolamentazzjoni il-Kummissjoni kella obbligu ċar u preċiż u bla kundizzjonijiet biex tadotta l-atti delegati u tagħmel il-kriterji sa Diċembru tal-2013. Tlet sinilu kien da. Mem lebda dispożizzjoni din regolamentazzjoni dwar il-fatt li jsir assessjar tal-impatt din hija kwistjoni ġejja min-naħa tal-qorti, hija ċara, u nixtieq inkompli. Ir-reazzjoni tal-Kummissjoni għal dan il-ġudizzju ġi soġġett għal ċertu kritika. U hija dan huwa normali għaliex f'demokrazija dan kollu huwa normali. Li finalizzar ta' sissjar tal-impatt ġi dubitat minn xi membri U jiena rajt b'attenzjoni l-litri indirizzati l president Juncker u lili rajtom bir-raqqa litri tagħkom. Għandi il-karti kollha u dimi l litri kollha li battu l intom. il komissjoni ġtiet kjarifika l assessjar tal-impatt huwa meħtieġ biex eh, jigwida deċiżjonijiet futuri fuq din il-kriterja. Jiena naqbel ma'kom meta intomettu li l-assessjar tal-impatt huwa importanti, mod partikolari meta diskutejna il-kriterja li xaħna fil-fatt għandna bżonnhom il-kriterji. Definizzjoni ta' WHO mhijiex bizzejiet u inti sinjura Rivazi taf li debattejna um, ehm, pozizjoni differenti u taf li mhux faċli tiddeskrivi l-kriterja. Din hija kwistjoni ta' kriterja hawnhekk. Il-Kummissjoni ddeċidiet fl-2013 li tagħmel l-assessjer tal-impatt mhux biss tal-komplessità xjentifika tal-kwistjoni imma wkoll tal-fatt li din ser dan ser ikun xogħol eh, importanti għaliex m'hemmx palu u m'hemm l-ebda leġislazzjoni dwaru. Intom il koll tafu dan. L-ewwel nett ix-xjenza mhijiex unanima dwar kif il-kriterji xjentifiċi għandhom jiġu definiti u aħna smajnihom dawn id-dibattiti. Opinjonijiet diverġenti għadhom jeżistu il-komunità xjentifika fuq punti kritiċi dwar kif is-sustanzi li fixklu s-sistema endokrinari għandhom jiġu identifikata li xed nitkellmu dwar kwistjonijiet ta' regolamentazzjoni hawnhekk. It-tieni ħaġa tiddefinixxu dawn il-kriterja xjentifiku xjentifiċi f'kuntest regolatorju. Ukoll mem lebda kriterji vinkolanti legalment f'pajjiżi terzi biex jiġu identifikati s-sustanzi li fixlu sistema endokrinali. Il-Kummissjoni Ewropea qiegħda fuq id-dim ninnet. U fiħdan l-Unjoni Ewropea stess, xi stati membri għandhom approċċi differenti uh, approċċi per eżempju bazati fuq ir-riski, waqt li oħrajn għandhom approċċi differenti nixtieq ngħid li matur l-assessjar tal-impatt aħna ser nkunu nistgħu nek ninkludi lilkom ukoll ser jippermettulna biex nieħdu deċiżjoni informata. Nixtieq nkun ċar mill-ġdid li l-Kummissjoni hija konxja bisħieħ li id-deadline skada għadda u għanda kull intenzjoni li segwi il-ġudizzju tal-qorti bla ebda dubju il-preparazzjoni tal-assessjar tal-imprat huwa wieħed validu u b'risposta għal ġudizzju tal-qorti il-Kummissjoni ser tippreżenta dan qabel is-sajf ta' din is-sena tal-2016 ser tippreżenta kriterji xjentifiċi ġodda għal eh, sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali. Intom tafu li għandhom jiġu prezentati żewġ lati, regolamentazzjoni ta' implementazzjoni li jinkludu il-kriterji li ser jiġu applikati sustanzi kimiċi li jaqgħu taħt eh, regolamentazzjoni ta' protezzjoni u l-ekim seħa prep procedure. U it-tini ħaġa, atti delegati li jinkludu kriteri applikabli taħt il- eh, Biocidal Products Regulation nista' nassikura mill-ġdid il-Parlament li il-Kummissjoni ser tobdi il-ġudizzju tal-qorti. U għal daqstant qabel dan is-sajf ser nippreżentaw kriterji li se jkunu speċifiċi b'mod oġġettiv għabbażi ta' evidenza xjentifika. Irridu nifmu li għanna nkunu l-esti naraw raw xinuma l-opinjoni differenti minn eh, sibijiet differenti. Il-leġizlazzjoni tana f'dawn loqsma l-enin hija meqjusa bħala l-iktar riġida fid-dinja fost l-iktar riġida fid-dinja u eh, nassikuraw is-saħħa tal-bniedem għall-ambjent u eh, din hija xi ħaġa li ħanna ser nżommu. Il-kriterja biex nidentifikaw sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali tinsab fil-leġizlazzjoni li huma vinkolanti u applikabli. Ovvjament mhux biżejjed. Irridu eh, naraw x'numa l-possibilitajiet biex ikonna kriterji ta' sustanzi eh, endokrinali eh, ċari. Aħna kena xogħol ta' preparazzjoni s-sena l-oħra dwar dan kollu konna lesti u fil-fat informajnikom mod regolari dwar l-inkwistjoni komplessa u jinsen nibqa' nagħmel dan. Irridu niffukaw il-kol flimkien li nadottaw l-aħjar deċiżjoni fuq din il-kwistjoni tant importanti u jiena norbot fuq il-appoġġ kostruttiv tagħkom għal passi li miss li eh, issa ser jiġu fil-futur qarib. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom.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 sustanzi li jfixklu sistema endokrinali importanti ħafna għal saħħa tal-ċittadini Ewropej. Hija ħaġa komplikata ħafna tekniku għal daqstan tista' tiġi trattata biss permezz tal-esperti u xjenzati. Din mhijiex kwistjoni eh, li eh, Ehm, għanna nużaw bħala loba politika, għanna kena deċiżjoni minna ħata l-Orti Ewropea fejtajt li l-Komissjoni Ewropea ma segwiċ id-data ta' skadenza li kena, ma kienx għalxiex ma kienx hemm bżonn il-qorti li tgħidilna dan kollu, il-PP e li jgħid din il-ħaġa għal xhur taħ il-Komissjoni ta' xi ħaġa dwar din il-kwistjoni u aħna nħossu jekk intom tagħmlu dan sa Diċembru tal-2016 nkunu mixin fid-deċiżjoni tajba. Ikun żbaljat li ngħidu li d-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja eh, il komissjoni għandha tinsa eh, il-kriteri u għad diffiċla ħafna li nidefinixxu il sustanzi li jfixxu s-sistema endokrinali kena ħafna diskussjonijiet diffiċli xi xahar ilu kena iktar minn 27,000 input miċ-ċittadini differenti u iktar minn 15,000 minnhom ġew minant NGOs. Aħna rridu niġbru din id-data u rridu niġbru fatti xjentifiċi. Na fimt li l-Kummissjoni miexja fid-direzzjoni tajba. U fir-rigward tal-PPA e aħna nappoġġaw li l-Kummissjoni um, biex um, taġixxi suppost. Grazzi ħafna, issa naddu għas pot għal minuta nofs. Grazzi ħafna, Signora President. Kemm minna niddiskutu dan, dan is-suġġett? għat għanna prodotti kimiċi li huma karsinogeniċi u li għamlu ħsara l-bnidem. Jina niftakar li konna diskutejna di l-problema waqt il-presidenza tal-Lussemburgu, tal-Greċja, tal-Latvja ġifiri kemm il-darba u din hija traċedja sur kummissarju u ħaġoħra sur kummissarju millux wis illi aħna konna hawnhekk f'dan l-emiċiklu u konna qed niddiskutu l-istess ħaġa u inta għattilna li ma stajt tagħmel xejn għattilna illi kont se solvi il problema u ma milt xejn inti kontattu ukoll illi bħalissa l-komunità xjentifika mhijiex eh, ta' opinjoni waħda imma intom intom il-Kummissjoni ma rrispettajt segwejtux id-deċiżjoni tal-qorti, intom għandhom il-kriterju, intom responsabli għalihom, intom għandkom ir-responsabilità għaliex il-Kommissjoni ma tirrispettax il-Parlament jew iċ-ċittadini Ewropej jew l-opinjoni pubblika waqqas il-qorti issa ta' xiġifieri. Din hija leġizlazzjoni illi eh, irridu nibdew nikonna dubji fuqa jew nkellem xi lobby industrijali li qiegħda tagħmel pressjoni u issa ħna qegħdin nistennaw il-Kummissjoni il-Komunità Xjentifika, il-Kummissjoni hija responsabbli. Aħna għandna bżonnhom dawn il-kriterji, għandna l-bifossalt pereżempju. Imma kif nissaw ikonna fiduċja minnaħa tal-opinjoni pubblika u tal-Unjoni Ewropea fl-Opinjoni Ewropea din hija sitwazzjoni li tridu tagħmlu xi ħaġa fuq għalejla qabel għada téma az időkeretet mégis arra kérem képviselőtársaimat hogy tartsuk. U għamennu li din il-kwistjoni għaffarmi importanti ħafna ma rridu nżommu mal-ħin tagħna. Naddu issa assur ek għal-minuta. Grazzi ħafna kommissjoni għal snin twal WHO kienet ilha titkellem dwar il-kimiċi u prodotti fil- um, fil-plastik u din dawn is-sustanzi jistgħu jagħmlu ħsara kbira li saħħa tal-bniedem anke f'dożi iżgħar ħafna anke li saħħa tal-annimali tagħmel ħsara. U ż żieda fil-kanċer hija marbuta ma' dawn il-kwistjonijiet, ir riskju ta' sostanzi li s sistema endokrinali mhijiex xi ħaġa ġdida, ma x'inhi tagħmel il-Kummissjoni dar dan. Il-Kummissjoni qiegħda biss tagħmel assessjar tal-riskju. il riskju tinsa data ta' skadenzi u tinsa wkoll li jum wara jum is-saħħa tagħna qed tiġi mħassra minn sostanzi li għandhom impatti negattivi mis-sistemi endokrinali. Kif ippermettejtu li tgħaddi din id-data ta' skadenza. Issa wasal iż-żmien li ċittadini tal-Unjoni Ewropea jiġu protetti kontra dawn is-sustanzi. Dan huwa dak li qed jistennew minn għandna għalhekk lilna eh, eleġġawna fil-Parlament Ewropew. Grazzi. Naddu issa sur account għal għandu minuta. Grazzi. Komissarju, inti bdejt tajjeb ħafna. Fejnet li inti ser segwi leġizlazzjoni u d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja imma mbagħad sirt vag ħafna dwar ser jiġi b'assessjar tal-impatt. Jiena ser nkun ċar ħafna l qorti tal-Ġustizzja qalet li l-kriterja xjentifika huma l-uniċi affarijiet li jistgħu jiġu applikati dan kien ċar fl-2013 kienu lesti fl-2013 jistaw jiġu publikati sissa. Għalfejn għanna nistennew sa' sajf tal-2016 tridu tistennew l-assessjar tal-impatt ċarta waħda, jekk dan huwa il-każ, intom edin tmorru kontra id-deċiżjoni għaliex huma qalu li l-assessjar tal-impatt m'għandux ikun parti mill-kriterja xjentifika jekk intom eh, tużawa xorta eh, qed tmorru kontra l-Qorti tal-Ġustizzja u din hija tal-mistħija il kellema li jmiss Sinjura Evi għal-Minuta. Grazie President, Kummissarju. Id-deċiżjoni tal-Orti għalet li l-Kummissjoni edha tajt biex tiddefinixxi il-kriterji xjentifiċi dwar sustanzi li jfixxu s-sistema endokrinali. Il-riżultat ġi ġustifikat minħabba kwistjoni ta' spess u riski. Ehm, il-kriterji xjentifiċi ma jistawx jiġu adattati għal bżonnijiet kummerċali. Eh, xogħol riċenti fuq il-Journal of Clinical um, studies jgħid uh, li uh, hemm uh, spejjeż annwali tal-Unjoni Ewropea dwar dawn il-sustanzi endokrinali li uh, jwassal għal um, iktar minn 200 elf miljun euro dawn ma 5% ta' sustanzi rikonoxxuti u l-iktar ħaġa li ma tippermettix id-dawmin tal-Kummissjoni Ewropea hija it tniġġis li qed waslu dawn is-sistemi minn madwar 60 uh, elf uh, tar tarbija li għandhom problemi minħabba dan il-dawn il-problemi. Il dawn eh, matfall tfal li ħadnilom, sraqnilom il-futur tagħhom. Grazzi. Wasalna fit-tmiem tal-ewwel round ta' kellima u issa nagħti il-Grazzi, Signora President, Kummissarju. Ja, ħasra li l-Kommissjoni edha tiġi kondannata fuq suġġett daqshekk gravi fil-waqt li l-Parlament Ewropew ilu li ġibdilkom l-attenzjoni. Studju tal iva naqblu magħhom imma dan missu sar ħafna żmien ilu suppost ġaqijat fidejna aħna dak li qegħdin nitolbu ma' kriterji, definizzjoni ta' kriterji tal-perturbaturi endokrinali fuq studji li huma verament xjentifiċi. Rridu nistaqsu Eh, meta minn meta jibdew ikunu ta' periklu għas saħħa tal-bniedem għandna bżonn ta' tweġiba l-mistoqsijiet bħal din. Ovvjament l-industrija se jkollha ssib eh, soluzzjoni eh, alternattiva u aħna naħsbu li d-dewmin huwa dovut tal xi lobby mill-industrija. Imbagħad hemm il kummissjoni li titkellem dwar leġislazzjoni aħjar hawnhekk illum għandha suġġett fejn tista' tagħti valur miżjud reali fuq kwistjoni ta' saħħa pubblika u għalhekk il kummissjoni Ewropea għandha tagħmel is-sem tagħha. kellek 30 sekonda oħra ma inti zamejt fil-qosor ħafna grazzi. Is-Sur Barnjan għal-minuta u nofs. Saġi euh, dan skandal. Iva, naħseb hawnhekk qed għal modwar skandlu, skandlu politiku euh, li nħabtu uċna mi għaw, ċertament li deċiżjoni tal-Qorti Ewropea ta' Ġustizzja turi li issa rridu nirreġixxu mill-aktar fejs possibbli li ġdim miex problema teknika, nitkellmu dwar problema bda l-ewwel qabel kollox dwar saħħa pubblika. Illum il-ġurnata għanna Ewropej li qed imutu eh, bil-kanċer minħabba l-pestiċidi pereżempju, eh, pestiċidi illi eh, huma dawn eh, is-sustanza li fixklu sistemi endokrinali għandna li pakketjar għat-tfal eh, u anki affarijiet oħra ġifieri hawnhekk qed nitkellmu dwar id-difiża ta' ċittadini Ewropej u namlu l-almatana biex il-kanċer, il-malformazzjonijiet illi nistaw jirriżultaw minn dawn l-elementi nevitaw. Minn bad, ċertament, qed nitkellmu dwar problema finanzjarja kbira, nafu kemm dan qed wasal għal spejjeż wieħed punt fil-mija tal-prodott gross domestiku tal-Unjoni illi li huwa affettwat minħabba dawn il sustanza li jfixklu sistema endokrinali sa nafu li smajna eh, li kien hemm sentenza ta' Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u allura naħseb eh, li sa għaxejn toqgħodu tgħidulna li ħajkun hemm proċedura b'evalwazzjoni ta' impatt. Le, issa li għandna bżonn huwa kif diġà intqal minn bosta qabli li konna kriterji ċari illi jippermettuna illi aħna l-ġumħarsa minn din is-sitwazzjoni. Grazzi. Grazzi, naddu s-sinjura Grazzi ħafna. Nishtiqnejt l-Komissjoni li dan huwa ta' skandlu. Skandlu kbir ħafna. Mhuwiex minnu li hawn nuqqas taqbil dwar l-evidenza xjentifika fid-Danimarka biss aħna għandna studju mm, li ġi publikat fl-Europa kollha li jitkellem dwar l-influenza fuq il-moħħ ta' tarbija fil-ġuf dan eh, l-istudju juru impatt kbir fuq il-fertilità tal-irġiel. Xi ħaġa li forsi maħniex ċari dwarha hija kemm ser issofri l-industrija jekk ma tagħmilx xi ħaġa biex issib alternattivi. Mhuwiex xogħolna li ngħinuhom f'dan il-każ. Apparti milli namlu kriterji ċari. Jekk namlu dan, l-industri kunu jistaw jamlu phasing out ta' dawn u jużaw alternattivi. Mhuwiex irrelevanti huwa totalment irrelevanti li nużaw dawn l-isforzi kollha biex nikkontentaw lill industrija u ma natux każ l-industrija tal-ċittadini. Sur Beled, grazie ħafna, komissarju, nejla tajba. Mandiċ għal xiex nirreperi li dawn is sustanzi li fixklu sistema endokrinali għet jamlu ħafna ħsara u ma tankwiet kbir mux hawnhekk biss imma wkoll uh, fost iċ-ċittadini għan dawn is-sustanzi fil-pakketti fil-, -pakketti, fil postijiet oħrajn ukoll u rridu neħilsu minnhom u rridu noħorġu bċertu evidenza xjentifika. Jiena kuntent li inti għet li dal-waqt qabel is-sajf ser toħorġu bl-assessjar tal-impatt u huwa utli ħafna għalina li ikonna komunikazzjoni wisa kemm jista' jkun jidher li kollox huwa negattiv imma u jidher ukoll li xejn ma sar, però ġa għandna xi regoli riġidi dwar l-użu tal-kimiċi fil-plastik u fil-ġugarelli għanna il-riċ u għanna u kol xie dispozizjonijiet dwar is sustanzi li jfixlu s-sistema endokriali. Dawn kollu għamennu, pero issa wasal iż-żmien li nieħdu pass il-qoddim u l-imħalfin kienu ċari daqs il-kristall dwar dan li rridu nieħdu uh, protezzjoni massima u namlu xi ħaġa biex bekk il-konsumatur produtturi jkunu jafu eżattament x'ser jiġri fuq medda qasira ta' żmien biex joħorġu b'alternattivi. Grazzi. Doksut kif L-Onorevoli Sarbu. Grazzi ħafna, Signora President. Dawn is-sustanzi huma perikolużi u nsibuhom kullimkien fil-ġugarelli fil-kosmetiċi u huma ta' riskju kbira s-saħħa għalhekk hemm bżonn li nidentifikawhom, niklassifikawhom u nirregolawhom. Il-kriterji eh, għal eh, determinazzjoni ta' proprjetajiet ta' perturbaturi endokrinali irridu jkunu bażati fuq ix-xjenza mhux fuq konsiderazzjonijiet ekonomiċi Meta il-Kommissjoni kella tifissa dawn il-kriterji ħarset lejn kriterji soċjoekonomiċi mhux l-impatt fuq is-saħħa, aħna maħniex qegħdin nitkellmu dwar xi ħaġa irrilevanti. Din hija problema kbira ta' saħħa pubblika u rridu nsibu soluzzjoni għaliha malar kemm jista' jkun. U ma naħsibx li l-Kummissjoni edha tifhem u tapprezza kemm hemm bżonn illi tħaffef, anzi l-ewwel net posponew id-deċiżjoni għal sena Umbat għamlu prioritajiet forbni zbaljata. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Stas. Grazzi ħafna, Komissarju l-evalwazzjoni ta' impatt u l-kriterji il-koll għandhom xaqsmu mal-lobby tal-industrija tal-kimika u hemm l-argument illi aħna hawnhekk qegħdin ngħidu li biss dawk il-perturbaturi endokrinali li huma l-iktar perikolużi għandhom jitqiesu. Għamnek għaw fl-iskun William 32 eh, fil-mija alkohol u fl-iskun birra 8.5 fil-mija alkohol. Inti settajt il poor William u fih l-alkohol u l-birra ma fijiex? Le. Għaxek qed provaw tagħmlu bil-perturbaturi endokrinali għaliex qed tajdu li dak li ma l-iktar qawwin għandhom jissejħu perturbaturi endokrinali u l-oħrajn le. Kummissarju, taf li aħna qegħdin nistennewhom dawn il-kriterji. Zak, aħna żgur illi se niddiskutuh dan il-kriterju ta' saħħa Il-kellim li jmiss l-Onorevoli Bussoj, Kommissarju, kollegi, il-prezenza ta' perturbaturi endokrinali fl-ambjent tagħna ilu jħassibna l-bosta snin għaliex Eh, rajna effetti negattivi fuq ir-riproduzzjoni, it-kabbiru l-iżvilupp tal-ħajja tal-bniedem anki l-ambjent. Dawn is-sostanzi huma sfida għaliex l-effett tagħhom jiddependi fuq il-livell tal-espożizzjoni u anki meta jsir l-espożizzjoni jina nħoss li għaw min qed jipprova iħares is-saħħa taċ ċittadini minn dawn il-perturbaturi endokrinali, però xorta naħseb li ħadu għatta blaħabel mal-Kummissjoni. L-intenzjoni oriġinali tal-Kummissjoni Ewropea li kollha l-ewwel evalwazzjoni tal-impatt kien l-aħjar mod biex wieħed jasal biex ikollu kriterji xjentifiċi proporzjonali. Il-proċess beda U jena nilqa il-determinazzjoni tal-Kommissarju Andrew Kajitis illi qal illi eh, biħsibu jħaffef il-proċess. Palissa memx vojt legali, n-nies xorta huma imħarsa mill-leġislazzjoni li hemm fis il ir-regolament dwar il-prodotti bioċidali, ir-reach, il prodotti bioċidali il reach u dan il-qafas regolatorju Ewropew hija jiġi nfurzat u dejjem jiġi aġġornat skont l-opinjoni xjentifika l-aktar reċenti. Il-lan huwa illi aħna nidentifikaw kriterji li jistgħu jidentifikaw sustanzi li jistgħu jagħmlu ħsara taħt kondizzjonijiet realistiċi. Mbagħad aħna nkunu nistgħu nirregolaw, nipprojbixxu jew nirrestrinġu l-użu ta' dawn il-prodotti skont il-bżonn. Grazzi ħafna għanna bżon ta' ftit appoċ tekniku jekk joġobkom. Hemm mikrofonu li huwa mixawl u eh, qed itellef. Għaliex jekk intom tħalluh mixawl dak il-mikrofonu eh, se jagħmel se joħloq problemi hawnhekk fil-kamra. U għaw blue card għal l-onorevoli Bussoj. L-onorevoli Bribansi taċċetta minn għanda?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 Inti għat illi rridu kem jistajkun neliminaw il-perturbatur endokrinali illi joħol u problemi. Il-problema tibdaw il-sostanzi għala memx doza, memx limitu, ġifiri anki fuq livell bax ħafna jistaj kollom effett għar minn fuq livell eh, doza għawija, għalek kem bżon illi dawn ikonna kriterji taħħom biex jitneħew. Maħni se najdu ħaniprofaw neliminawom mal-ar kem jistajkun, imma imma jekk ma jkonniex molekuli ta' sostituzzjoni rridu najdu li l-industrija għandkom sentejn żmien biex isibu soluzzjoni. L-Onorevoli Busoj. Iva, jena naqbel bisħiħ miegħek jena għat l-istess ħaġa imma jena nifem l-intenzjoni tal-Kommissjoni Ewropea li tagħmel studju tal-impatt biex tara eżattament li huma il-kriterji l-iktar ċari għaliex jekk ma jkonniex kriterji ċari u li huma appoġġati mill-komunità xjentifika se jkun diffiċli ħafna li aħna niddefinixxu dawn il-perturbaturi endokrinali kif imiss. Köszönöm għal dik it Caputo l-Onorevoli Caputo. Grazie l-adozzjoni ta' delegati maħsuba biex iġu identifikati eh, sustanzi perturbaturi endokrinali, l-Kommissjoni eh, naqset mill-responsabilta u mid-dmirijiet tagħha wara ħafna talbiet mill-Parlament Ewropew u l-Qorti Ewropea wara r-rikors li għamlet l-Svezja il-qorti deċidiet li l-Kommissjoni Ewropea kienet edha tikser il-liġi Ewropea. Il-Kommissjoni edha turi li miex kapaċi twieġeb pal eżigenzi reali ta' ċittadini u laqas edha tirnexxila tħares is-saħħa tagħhom toqgħod fittex l skuzi u m'għandix toqgħod taħseb issa dwar l-impatt li da jista' jkollu fuq is-suq intern. Wara s-sentenza tal-qorti aħna qed nistennew li jiġu aġġottati miżuri ta' malar li wasluna għal kriterji xjentifiċi sabiex jippermettulna biex nidentifikaw sustanzi perturbaturi endokrinali li huma e- għal saħħa ta' ċittadini Ewropej. L-Onorevole Hausling, grazzi ħafna. Kummissarju, naħseb illi inti qed eh, timmina il-fiduċa ta' ċittadini fil-politika tal-Unjoni Ewropea li il-Kummissjoni qiegħda tikser il-liġijiet li suppost qiegħda tinforza jiena bidwi u ma naċċettax il-fatt li meta nitkellmu dwar il-pestiċidi mem ebda evalwazzjoni tal-perturbaturi endokrinali manna ebda idea jekkux qed nitkellmu dwar l-utenti min bieħom, ħsara li qed issir l-ambjent. Ma naħsibx li qed niftehmu ħażin. Jiena naħseb illi intom baxxejtu raskom għal pressjoni minant il-lobby tal-industrija tal-kimika. tal industrija tal kimika intom tridu tieħdu il-protezzjoni tal-konsumaturi bis-serjetà u qed nappella lilek biex tagħmel hekk l-istess ħaġa tapplika għal kosmetiċi. rridu niżguraw illi ma jkonniex fis-suq kosmetiċi li jkun fihom dawn il-perturbaturi endokrinali. L-Onorevoli Arimont, President, eh, Kommissarju, Sinjuri, ħafna mill-affarijiet li nużaw ta' kuljum fihom il-perturbaturi endokrinali. Nistaw nsemmu l-art li nimxu fuqa, il-kaxxa illi jihdu li kelfija tfal, l-iskola u bosta sustanzi oħrajn. Da jista' jwassal għal kanser, diabete u infertilità Għalek il-Kummissjoni trid bil-fors tagħmel xi ħaġa. U l-orti għalet qalet illi sa l-aħħar tal-2013 kellu jkunem il-kriterji xjentifiċi għal dawn is-sustanzi jiena dan is-suġġett diġà tkellimt fuqu f'mistoqsija orali il-sena li għaddiet dawn il-perturbaturi endokrinali jridu jkunu regolati strettament għaliex hemm provi sodi illi għandhom effett negattiv ħafna fuq il-saħħa u fuq is-soċjetà. Per eżempju, il-Mart Ekkawżat minnom iwassal għal 60 biljun euro illi jintnefaq biex imbagħad nfejqu li ċittadini tagħna ena nimxu bil-prinċipju ta' prekawzjoni jekk ikun hemm xi provi illi hemm xi sustanza li tagħmel ħsara lis saħħa eh, allura mela m'għandix tkun awtorizzata. Jekk joġbok, kummissarju, kun int dak illi semma il-leħen ta' ċittadini u mux dak illi semma il-leħen tal-industrija. Naħseb l-industrija kapaċi s min jitkellem għannom taħħa. Grazzi ħafna, Signora President, jiena naqbel ma din id-deċiżjoni tal-qorti għaliex il-Kummissjoni ma rispettax l-obligi tagħha fuq suġġett li huwa importanti ħafna għas-saħħa taċ-ċittadini tagħna għanna żewġ problemi bil-perturbaturi endokrinali l-ewwel net għandhom impatt negattiv ħafna fuq is-saħħa tagħna għaliex għandhom impatt fuq l-ormoni. U t-tieni net huma jinsabu kullimkien fil- fil-pakketti, fil-plastics u f'ħafna sostanzi oħrajn. Il-perturbaturi endokrinali E, e, hemm ħafna teoriji dwarhom u ħafna minnhom laqasuma realistiċi, ma dana kollu jekk il-Kummissjoni tkompli tinjora deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali anke l-kredibilità tagħha stess se tkun medda. Għalhekk inħeġġeġ lill kummissjoni biex tirrispetta il-deċiżjoni tal-Qorti u toħroġ bil-kriterji dwar il-perturbaturi endokrinali. Dan il-kriterji jridu jkunu bbażati fuq ix-xjenza, jridu jkunu fattibli, jridu jkunu favur is-saħħa tal-bniedem. Grazzi l-Onorevoli Anderson. Grazzi ħafna il-perturbaturi endokrinali jistaw jagħmlu ħsara l tfal fil-ġuf u t-tfal u huma sensittivi ħafna għall effetti ta' dawn is-sostanzi jistaw jeffettwaw saħansitra l-iżvilupp tal-moħħ. Il-Kummissjoni Ewropea għandha responsabilità li tħares l ċittadini minn dawn il-perturbaturi endokronali ma minn flok edin jaħlu il-ħin biex ħarsu l-industrija tal-kimika. Issa il-Kommissjoni ġiet ikkondannata eh, mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u issa wasal il-moment li l-Kommissjoni tieħu l-affarijiet li għandha tagħmel bis-serjetà tħares iċ-ċittadini u l-ambjent u mhux l-industrija tal-kimika. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Peterle, minuta u nofs. Komissarju, kollegi, dan l-aħħar aħna fil-Unjoni Ewropea intbaħna illi hemm ħafna mart ieħor bħal kanser tas sider, kanser tal-prostata, iktar obeżità, diabete, mart tal-qalb u anki problemi ta' eh, saħħa riproduttiva, inqas fertilità, infertilità korrimenti, etc. Em il-kimika pal Eh, PDA u oħrajn u jekk dawn ikunu kombinati flimkien jistaw ikunu problema serja dawn għandhom potenzjal għal biex jagħmlu ħafna ħsara lis saħħa tal-bniedem u l-spiża annwali eh, eh, hija uh, stmata għal madwar 150 biljun euro għalhekk aħna rridu nħarsu s-saħħa ta' gruppi vulnerabbli b'mod partikolari n-nisa tqal, it-trabi, it-tfal. Aħna nafu li nistgħu nieħdu azzjoni u jekk m'hemmx rida illi tittieħed azzjoni, irrid ikun hemm rridu namlu xi ħaġa li il-ħarsin taċ-ċittadini huwa wieħed mit-tliet għanijiet strateġiċi tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tas-saħħa, aħna għandna nippruvaw noqorbu iktar lejn iċ-ċittadini. U għalhekk il-perturbaturi endokrinali għandhom jitpoġġew fil-qalba tal-isforzi kollha tagħna ta' prevenzjoni. L-Onorevoli Charles de Mose Grazzi ħafna il-kanser, difetti ta' twelit, il-korrimenti, uh, il-lista tal-ħsara ikkawzata mill- il-perturbaturi endokrinali għal lista twila ħafna din hija l-opinjoni tal bicċa kbira ta' xjentisti illi jaħdmu f'dan il-qasam u għalhekk aħna rridu nirringrazzjaw lill izvezja tal-li ġelet lil Qorti Ewropea tiċċara li il fatt u li l-Kummissjoni naqset mid-dmirijiet tagħha. Iva, dan huwa suġġett komplikat naf imma dik mhix skuża għalfejn aħna għandna eh, noqogħdu lura mill-inħarsu is-saħħa taċ-ċittadini. Ħafna kostitwenti saqsuni imma l-Kummissjoni għalfejn m'għamlet xejn u jiena kolli ngħidilhom ma nafx nisti ngħidilhom hekk għaliex hekk iċ-ċittadini mhux se jkollhom iktar fiduċja fl-Unjoni Ewropea ejjew ma noqogħdux eh, nitfaw bżar flajnej tan nies iktar ma l-Kummissjoni titrateni u ma toqgħod bidea fuq saqqa ma tagħmel xejn, iktar tikber ir-responsabilità tagħha lix iktar qed tagħmel ħsara lis-saħħa ta' ċittadini Għada, għada stess titgħamel xi ħaġa, mhux fil-ħarifa issa. L-Onorevoli Petty Kajnen. il- perturbaturi endokrinali se jeffetwaw mhux biss is-saħħa ta' din il-ġenerazzjoni imma anke tal-ġenerazzjoni li jmiss u ma irreversibli kultant l-effetti tagħhom narawhom fil-ġenerazzjonijiet ta' wara, jiġifieri iż-żmien qed jafas u ma nistawx noqogħdu nistennew hemm biżejjed evidenza xjentifika, aħna nafu l-effett tagħhom, nafu kif inkejlu l-impatt ta' dawn is-sustanzi. Ġifieri il-problema mhix nuqqas ta' kriterji jew il-fatt li il-Parlament ma milx il-parti tiegħu dawn is-sustanzi nsibuhom ukoll fil-ħwejjeġ fil-żeba. Issa l-qorti tal-ġustizzja għatata illi memx għalfejn nistennew evalwazzjoni tal-impatt għaliex din hija kwistjoni ta' ħajja u mewt u m'għandniex noqogħdu naħsbu dwar l-impatt ekonomiku ta' dawn il-miżuri li rridu nieħdu. Baħin mita vodan komissjon ta' Għanna bżon ta' bażi legali u dawn ir-rekwiżiti jridu jkunu irrispettati dejjem. Din hija l-inqas ħaġa illi għanna nistennew min-naħa tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni għanda i stess segwi l-ġijiet tal-Unjoni Ewropea u għandi dubji serji jekk emx tassew rieda li nħarsu s-saħħa taċ-ċittadini. Sur Komissarju, Jiena ma nistax nifem il-pozizjoni tal-Komissjoni ħames snin u nistaw najdu li inna 20 sena eh, nafu dwar l-effetti negattivi tal-perturbaturi endokrinali u maqqas nefhem illi kella titħol il-qorti biex iġġalkom tifmu illi eh, memx għalfej t tinventaw konsulti u evalwazzjoni tal impat u evalwazzjonijiet soċjo-ekonomiċi biex e, tajdulna kemmu kemm huma perikolużi dawn is-sustanzi. L-qorti qalet li s-saħħa qabel l-interess ekonomiku u issa tenna li sa sajf se jkollna dawn il-kriterji. Jiena nispera illi hekk se tagħmel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 Grazzi, President, Kommissarju. Naħseb illi hija ħaġa tajba illi il-Kommissjoni tevalwa u koll il-pis il ekonomiku ta' azzjonijiet li tieħu imma jiena kont nixti illi il-Kommissjoni kiku eh, tat priorità l-saħħa tal-bniedem. Issa jekk fl-aħħar naraw illi il-perturbaturi endokrinali innaqsu l-fertilità fis-saħħa u fin-nies, eh, eh, kun diġà tartwis u mbagħad bżon li jisiru investimenti f'dawn is-sistemi ta' filtraċu l-istati membri jridu jieħdu ħsieb ta' lejjun illi iniċsu. Rridu noqodu attenti wkoll fil-qasam tal-agrikoltura u t-trobbija tal-annimali kif jintużaw dawn il-sostanzi. L-Onorevoli Marias. Grazzi ħafna, Sinjura President aħna għamnek qed nitkelmu dwar il-perturbaturi endokrinali eh, u eh, l-effett tagħhom fuq is-saħħa tal-bniedem xi ħaġa li jenna nafu bija Dawn il-perturbaturi endokrinali għandhom effett fuq is-sistema ormonali u joħol u problemi ta' fertilità, ħafna forum ta' kanser, eccetera, eccetera. Dawn is-sustanzi insibuhom f'affarijiet li nużawhom ta' kuljum il-konsumaturi kultant laqas biss ikunu jafu li eh, fihom dawn is-sustanzi għaliex ħafna minnhom dawn l-oġġetti laqas jindikaw li fihom dawn il-perturbaturi endokrinali. Għalhekk il-Kummissjoni trid eh, eh, toħloq kriterji għal prodotti tal-ikel hemm bżonn ukoll li jkun hemm eh, tnaqqis fil lużu ta' dawn is-sustanzi f'dawn l-affarijiet. Irridu nkunu nafu kif sustanza fija dawn il-propietajiet, ġifiri karatteristiċi illi aħna suppost għanna niprojbuwom le seize décembre deux mille quinze restera euh, une date gravée je l'imagine sur les tablettes de la commission. Iva, din sentenza ta' 16 ta' Deċembru huwa għandha tkun eh, ġurnata importanti għall kummissjoni għal li xi għal ewwel darba li ġiet il-Kummissjoni ġiet ikkundannata il suppost hija l-gwardana ta' trattati tafu, aħna diġa għanna nwissulkom għal effetti negattivi u tal-biza li dawn is-sustanzi għandhom eh, u eh, tafu li eh, peress li dawn ma ġewx definiti kif suppost li wasanna fejn wasanna wissa għanna mm, Għedin tlet snin wara u xorta, u xorta għadna manniex dawn il-kriterji ġifiri intom eh, nittamaw li għandkom l-intenzjoni li taġi qabel is-sajf. Aħna ħadna nota li tamlu xi ħaġa ma tinkwetawx aħna qed inżommu għajnejna fuqhom mela li għex sissa għadkom ma ksebtux il-fiduċja tagħna, għadkom ma tajtuna ebda raġuni biex nagħmlu dan tarena, sissa Sur Ferreira. Sinjora President, sur Kummissarju, naħseb li l-Kummissjoni qed tagħmel qed toħroġ bi skużi, skużi li fl-aħħar mill-aħħar huma fuq impenji li kienet marbuta suppost bihom. Nafu li dawn il-perturbaturi endokrinjani jistaw jħolqu mar serju, jistaw tassew jaffetwa mod ħażin il-bniedem. Iġveri din l-iskuża li ma namlu xejn miex eh, miex ġustifikata qed nitkellmu dwar saħħa pubblika hawnhekk. Hemm inti sempliċement kummissarju interessak mill-interessi eh, u l-argumenti eh, tal-industrija farmaceutika. Naħseb illi inti tassew qed qed iddewwem dak li suppost eh, ilu li tiegħu. Dan huwa konvenjenti għalik, partikolarment fi żmien meta qed ninnegozjaw TTIP mal-Istati Uniti. Nafu eh, illi eh, dawn il-perturbaturi endokrinjani huma kruċjali u l-Istati Uniti huma ħafna iktar miftuħa minn kemm nixtieq nkunu aħna fuq dawn l-istess perturbaturi. Issa, Grazzi, kommissarju, tal-li eh, jgħata unek eh, biex diskutin il-kussjoni importanti. Kummissjoni biħsiba tamel valutazzjoni tal-impatt biex tiddefinixxi kriterji illi eh, biex tiddefinixxi perturbaturi endokrinali. Kienem suppost sar sa' Deċembru tal-2013 l-istudju kellu jkun irrispettat. Il-Kommissjoni għanda tiddefendi trattati ma xorta għamlet ta' rasa. Alla folja ħafna nies kidbu l-Sur Juncker u fakruħ fl-obligi ta' trattati id-definizzjoni operattiva ta' dan il-kriterji tittiġi adottata mara kemm jista' jkun ma nistgħux nistennew eh, ġunju għal kriterji u mbagħad Diċembru għal klassifikazzjoni hemm bżonn tal-ikbar trasparenza u dialogu mal-komunità xjentifika u l-Parlament. Il-ħarsien ta' ċittadini u l-ambjent u l-prinċipju ta' prekawzjoni huma priorità qabel minn kull tip ta' interess kummerċjali u ekonomiku ieħor. Il-Kummissjoni għandha responsabilità kbira lejn iċ-ċittadini li huma mill-quta minn infertilità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 Kien hemm dikjarazzjoni tal-Kummissjoni fuq il-kriterji xjentifiċi eh, data ta' skadenza kien meħsub għal Deċembru tal-2013. Mbagħad fl-2014 il-Kummissjoni qalet li ħatamel evalwazzjoni ta' riskju dan juri l-Kummissjoni l-aħħar mill-aħħar ma rispettat l-ebda data ta' skadenza li kien hemm ma rispetat l-ebda eh, minnata għaz dwar dak li qalet l-Aġenzija għas-Sigurtà tal-Ikel, ġifieri fil-fema tiegħi l-Kummissjoni suppost edem ma' servizza ċittadini tagħha. Għalhekk huma mħallsa niesa trid tieqaf eh, tarakkontana dawn eh, il-ħmerijiet, trid taġixxi u mhux tistenna. Din dan huwa tmiem tal-proċedura KHDI, issa sur kommissarju, il-kelma lilek, għanna naqra xtaħseb, grazzi ħafna, l għonet nixtieq ngħid li eh, Iva, intom qed tiftħu eh, għajn eh, tabib jiena, għattajt 27 sena naf ġifiri fuq x'għed netkellem jiena għadni għadni tabib anki l-lum għal kummissarju dak li qed intom illi jiena jiena ħabib eh, il-da kolla li qegħdin eh, fl-industrija ma nafx uruni provijant kom dawk kolla li qalu li li jiena hawnhekk biex nirrapprezenta l-industrija i dispjaċur ma dan mhuwiex argument ġosta jiena kemm il-darba intqajt ma endokrinoloġi ta' sorġi eh, dawk li jaħdmu eh, fil-biomedika u oħrajna. Aħna organizzajna laqat ma' xjenzati eh, ġejjin minn sferi differenti xieġemat ilu biss ġifiri hawnhekk qed nitkelmu dwar evidenza xjentifika ċara Ela li jiex jena nissan serħalkom maħkom illi jena għat maħani kontenta ruħi illi noqot fuq naħa ta' l-industrija. Lan tijaj huwa illi nħares saħħa publika. Imma insomma, jiena miftuħ u tajjeb, tajjeb illi eh, l istess mod diskutu u nġieldu kontra tabak, kontra kontra il-xorb, eccetera, etc., Jena ta' sew eh, nishtiq ngħidu dan illa li dawn eh, jikkawżaw ħafna iktar imwiet. Issa, fuq din il-kwestjoni diffiċli tafu illi s-sena li għaddiet għadna illi eh, aħna rridu nimxu l-qoddim, għawnek eh, mux għet nitkelmu dwar aspetti ekonomiċi u kalla soċjali, le, imma dwar kriterji xjentifiċi, kif nistaw eh, nidefinixu l-exposure, il-potency, eh, il-struttura molekulari, jena minix xjentist mill-punt di vista tal-biokimika, imma imma tafu l-konferenzi li għamilna tlet round tables, dibattiti tistaw tistaw turuni fejn jena ħadd il-parti tal-industrija, jena sinċir id-digri tiegħi huwa fil-mediċina. U nista' ngħidilkom li jena responsabbli eh, dak kollu nista' nagħmlu eh, fiqsar żmien, evalwazzjoni, eċetera, eċetera namlu. Imma tafu li jem eh, mijiet eh, ta' kimiċi li rridu eh, nanalizzaw, ma nafx, ma nafx, jnuni għawnek, uruni, uruni kif nista' naġel iktar. Imma nista' ngħidilkom illi jiena kont bħalkom imma ma noqgħodx nilab loba illi nipprova noqgħod nkun dizonest, eh, le, nista' serħalkom moħħkom aħna qed nagħmlu l-armu tagħna biex eh, nħafu qed nagħmluh xogħolna. Iva, sena li għaddiet għadna li forsi fl-aħħar tal-2016 x'aktar xi konna riżultat. Le, llum eh, deċidejna li kemm jista' jkun ħan nippruvaw nieħdu deċiżjoni sas-sajf, ġifieri inti saw qed tgħidu li iva imma għamel aħjar. Però qed inkun trasparenti għawnek. Enkunu eh, trasparenti eh, fl-imkien, anki jentom eh, fuq kull punt. Fuq kull punt li imis ma saħħa, ġviri fuq il-tabak, fuq il-sagaretti elettroniċi, eccetera, eccetera. Ela li jiex naħseb din hija problema kbira kif kif aħna nitkellmu fuq is-saħħa pubbliku fuq saħa pubblika. U ċertament eh, jiena lest eh, il-nwetta eh, id-mirti għaj imma nixxieq ngħidilkom illi Hawnhekk qed nitkellmu dwar kriterji li jistgħu jkunu regolati, jistgħu jkunu maniġjati dimni mhijiex faċli li għaliex qed nidħlu f'argumenti tassew komplessi, ma meta nisma' argumenti populisti tassew jiddispeċini. Ba jena ngħidilkom illi jena qatt ma eh, innaħa in-naħa tal-lobbies jew kella tal-industrija, però ifmu l-pożizzjoni diffiċli tiegħi. Rridu eh, niddibattitu b'mod serju kif nevalwaw, kif nirregolaw, kif nifmu eh, dak li hemm jistennina. Jiena Fil-fat, eh, Iva, vera, vera, eh, biex nejtek u għajt l-ura b'sena u erba xur. Imma jisset nara naqra kif niprofa nirsisti biex nikseb dak il tlift, pero ejja naħdmu fl-imkien iġdu ħabel wieħed biex qabel is-sajf ikollna kriterji xjentifiċi ċari u naħseb ikun eżempju sabiħ madwar id-dinja, illa li xaħna hawnhekk pionieri. Grazzi ħafna, kollegi, aħna bazati eh, fuq eh, evidenza xentifika l-estena namlu il-ħedma tagħna u jekk alla jrid eh, jiena x'inhu nagħmlu dan qabel is-sajf. Grazzi ħafna, Sur Kommissarju, għal dik it-tweġiba.